ġizma dwar l-enerġija fil-Konsil biex ġibdet l-attenzjoni li jkollna diskussjoni serja dwar dan u s-sena s li wasal iż-żmien. Aziz kollegi, grazzi ċivejt mena talba għal difiza tal immunita tas-sur de magistris fil-kas tal-orti ta' Katanzaro. Dan ħajkun riferut għal komitat eh, relevanti u smajtu kol għanna u kol pozizjoni dwar tal konsil fuq l-ewwel qari u x'wassal għalihom biex jifaslu dan dan id-dettalji jitħlu fil-minuti tal-laqgħa tal-lum u l-Parlament jissandu tliet xhur jibdew minn għada 25 ta' Marzu 2011 sabiex joħroġ bl-opinjoni tiegħu ir rekords ta' din is-seduta u dik tal-bira ħaj jitpoġġew fil-minuti fil-bidu tal-seduta li jmissek memx m'hemmx oġġezzjoni jiena ħanadottaw dan u naġġorna s-seduta.